biex eh, nemenda l-komitati u delegazzjonijiet il-lista ta' ħatret ikunu inklużi fil-minuti ta' din is-seduta. Jekk ma' ħadd li jixtieq jikkummenta jew għandu xi oġġezzjoni, meta naraw il-minuti dawn il-ħatriet ikunu adottati. mela, issa lura ura l-agenda tana, l-lejla l-ewel punt fuq l-agenda tana mistoqsija orali dwar ir-ratifika u l-implementazzjoni tal-konvenzjonijiet tal-ILO aġġornati. Nibdew il-diskussjoni bil-kittiba tal-mistoqsija orali nibdew bis-sur Serkas għal 3 minuti. Grazie, signora Presidenta. Grazie ħafna, signora President. Nishtiq eh, nilqakom għawek. Nafu li l-globalizzazzjoni tal-ekonomija, l-krizi finanzjarja internazjonali, eh, dawn jirrikjedu trattament globali. Speċjal iż-żmien